dritt fundamentali rrit jiġi mħares. Grazzi ħafna għalek wasalna fit il-lista tagħna ta' kellima ta' minuta. Issa se ngħaddu għal punt li miss fuq l-aġenda hemm preżentazzjonijiet osra l-ewwel hemm ir-rapport tas-Sinjura Angelili dwar il-prevenzjoni ta' Mart tan-nisa marbut mal-età. Sinjura Angelili, President Kummissarju, ir-rapport Sports iva dana sapruħu fil-kuntest tas sena Ewropea eh, għal nies li qed jixxieħu b'mod eh, attiv u dan irrit jisir priorità għas 27 stat membru, stat membru fil-fatt l-evoluzzjoni demografika qed tpoġġi l-Unjoni et tpoġġi l-isfidi fuq l-Unjoni u eh, speċjalment ma bal fatt li hemm il-popolazzjoni qed xieħ iktar minn 77 miljun ta' eh, eh, fil-mija ta' persuni huma il fuq minn 60 20 sena u hemm ħafna minnhom nisa 3.1 eh, fil-mija nisa u 1.6 fil-mija irġiel U eh, irridu aħna nipreċessaw li minn kejja il-fat li n-nisa jiexu iktar mill-irġil ta' spiss jiġu mill-quta minn mart kroniku u għalek dawna eh, ikollhom livell inqas ta' kwalità tal-ħajja. Fost eh, il-Mart hemm dawk tal-qalb u dawna imma biżbal huwa ikkonsidrat huwa konsidrat bħala eh, Mart eh, tal-irġiel hemm il-kanċer hemm il-Mart ukoll tal-muskoli u dawk li huma deġenerativi fuq il moħħ u ħafna wkoll problemi muskulari u kol problemi fil-qasam ta' s-saxħa u kol nuqqas ta' prevenzjoni u kol diffiċli li wieħed jagħmel appuntament ma' speċjalist u hemm ħafna u kol waiting list li huma wis twal u dawna tiskorrerixxu speċjalment l-anzjani li ta' spiss qed jgħixu waħedhom u 75.8% tan-nisa il fuq minn 65 qed jgħixu eh, waħedhom u hemm ukoll riskju ta' faqar skont id-data reċent qed nitkellmu dwar 24.5% tal-popolazzjoni popolazzjoni tan-nisa eh, fil-Unjoni Ewropea qegħdin f'riskju ta' faqar. Dan ir-riskju ukoll eh, qed jitkellmu għal eh, kif nafru in-nisa dawna n-nisa jaqlaw 17% inqas mill-irġiel ma wkoll il-lażliet li n-nisa rridu jiġu ezzat li jagħmlu viżavi x-xogħol ġifri sabiex isibu l-ħajja bejn il-bilanċ bejn il-ħajja ta' xogħol u l-ħajja tal-familja ġrinna għal għalfat li eh, jirċievu inqas pensjoni u ikollhom inqas riżorsi sabiex jihdu terapija jew imorru għand it-tabib għalhekk irrid ikun hemm Eh, fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali reġjonali rrid ikun hemm miżuri sabiex ikun eh, nies ikunu jistgħu jixxieħu imma ikunu b'saħħithom u rridu nigarantixxu l-aċċess ukoll għal lajnuna ta' saħħa ta' kwalità jekk ikun hemm mart rikorrenti li ninvestu wkoll fl-informazzjoni fil-prevenzjoni sabiex nippermettu lin nisa anzjani sabiex ehm, kemm jista' jkun jibqgħu awtonomi u b'saħħithom u mbagħad irid ikun ikun hemm ukoll screening ad dok għal mart partikolari u dan u strument tajab ħafna l-prevenzjoni. Jekk nibdew bil-prevenzjoni u mbagħad dina tista' u kol permezz ta' u kol ġawet tajmin, tajbin per eżempju ikel tajjeb eh, sport il-ġlida kontra l-abbus tal-alkohol u t-tip, nixin fakkarkom li skont l-organizzazzjoni d-ħinija ta' s-saxħa, il-numru eh, ta' nisa eh, se fl-2025 se tkun xi se titlaqal minn 12% l-20% u rridu aħna nevitaw l-esklużjoni soċjali li għal kawża ta' emarġinazzjoni u d u wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjur Angelilli. Issa nistgħu naddu għall proċedura kaċ tiegħi. Għandi ħames kelliema. Sur Lohan. Vielen herzlichen Dank. Grazie ħafna. Mela qed nitkellmu dwar 300.000 eh, persuna li jattiġidu kontra l-multiple eh, sclerosis, specialment in-nisa, l-iktar eh, qed nitkellmu dwar l-iktar mart degenerattiv komuni u vera jikkawża diżabilità fost in-nisa fi dekirazzjoni miktuba li jiena fassalt din is-sena jiena tlabt lill-Kummissjoni Ewropea li trid promuovi l-aċċess indaqs għal kura u jrid ikun hemm politiki flessibbli tar reklutaċ għal dawk li tibatu dan il-mart. Din il-marda l-Kummissjoni trid tappoġġa wkoll ir-riċerka f'dan il-qasam fuq il-livell tal-Istati membri jrid ikollna ċ-ċertifikazzjoni ta' taħriġ għan nurses li huma speċjalizzati f'dan il-qasam tal-MS u rridu aħna wkoll infasslu inventarju tal-każijiet kollha fl-Istati membri kollha. Grazzi ħafna, Sinjora Tikaw. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Grazzi, grazzi Brabta mal-sena Ewropea dwar in-nies li b b'mod attiv u solidarjetà ta' integrazzjoni nixtieq nitolbu il kummissjoni u l-Istati Membri sabiex iħadnu attitudni pożittiva lejn in nis anzjani u sabiex ukoll iħeġġu li jkun hemm iktar ftehim eh, min-naħa ta' ċittadini li jkunu jistgħu jifmu il-problemi relatati ma' nis li jiexieħu u eh, il-fatt li jixieħu b'mod ġenerali 75.8 8% ta' nisa li għandhom iktar minn 65 jgħixu weħedhom. Mela wieħed minn kull 10 dar ġifiri kunem persuna wahda maranzjana biss li kunet teħx f'din id-dar u il-problema tkun ħafna ikbar f'dawk iż-żoni eh, rurali għax memx aċċess adegwat għal kura tas saħħa Grazzi ħafna, Sinjora Veltman. Grazzi ħafna President. President mela kollegi minħabba ir-rata baxa ta' twelit u l-fat li n-nisa jiexu għal ħafna iktar hemm popolazzjoni li qed tixjieħ eh, skont il-WHO wara l-età ta' 65 in-nies huma konsidrati bħala insjani hemm nuqqas ta' bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel f'din il-kategorija iktar minn 50.6 fil-mija tal- jesuma nisa f'dan il-grupp ġifri għat jiexu ħafna iktar imma u maktar soċċetta bli għad l-mart għalek għamel iktar sens li nizvilupaw strategijiet ta' informazzjoni sabiex nlaħu eh, ma' dan il-konsekwenzi ta' nis li jxieħu b'mod innattiv u ma' gbar mux bis il-mart imma u kol kawza l-problemi għal soċieta għax miktar sigurta soċjali li ta' kif ukoll iktar spejjeż li għandhom xjaqsmu mal-kura ta' saħħa. Grazzi ħafna Sinra Veska. Grazzi ħafna, grazie President Senjuri. Il-kol kam aħna nafu li eh, nisa jiexu ħafna iktar mill-irġiel, ma mhux kulħadd jef, li wara l-irtirar, wara din l-età tal-irtirar, eh, in-nisa għandhom ehm, saħħa li tmur ħafna iktar lura u uh, wara il-65 in-nisa huma iktar soċċettibli għal mart u aħna konxi eh, dwar dan il-fatt speċjalment illum il-ġurnata meta il-gvernijiet qed um, dawna iżidu e, il-rata tal irritirar imma mhux qed jikkonsidraw in-nies anzjani din il-ħaġa qed tpoġġi ħafna piżijiet fuq l-Istati Membri fuq l-Unjoni Ewropea. Il-prevenzjoni tista' twassal, tista' tejjeb il-saħħa mentali kif ukoll tal-bniedem il-ġenerali u dawn l-attivitajiet iridu jifokaw speċjalment fuq in-nisa għax hemm diskriminazzjoni kontra n-nisa fl-ekonomija jitħallsu ħafna inqas huma aktar suscettibbli għal mart eh, tal-anzjani u ehm, ehm, nixtieq nifraħ lis sinjura Angelilli għal dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Sur Mersov Nikolaċic. Grazzi ħafna, grazzi President, Kommissarju. is saxħa mela nina rridu nżidu kemm ma' l etta mhux biss ma' l-ħajja in-nisa jgħixu ħafna iktar mill-irġiel iva ma' danna kollu għandna dmir sabiex nipprovdulhom il-kura tas-saħħa vera tajba meta jkollhom iktar minn 65, mhux biss it-terapija imma wkoll id-dijanjosi tal-mart kif ukoll l-edukazzjoni aħjar ħalli bekk in-nisa jużaw il-possibiltajiet kollha possibbli. U hemm pereżempju fil-pajjiżi hemm il-programmi ta' prevenzjoni għal kanċer tal-utru u mhux il-nisa kollha imma immorru għal dan l-screening. Nistgħu ngħidu l-istess tal-mammografija. Fl-Ewropa 20% biss tan-nisa nisa jużaw din il-possibilità ta' screening. Vera ħasra x'nistgħu aħna ma nippermettux ħafna mart vera perikolus. Grazzi ħafna. Sinjo Serari. Grazzi. Din is-sena. Vera importanti li niġbdu l-attenzjoni lejn il-prevenzjoni ta' dan il-mart fost in-nisa. Iva n-nisa jiexu ħafna iktar mill-irġiel imma ta' spiss ikun il-każ li in-nisa e, batu ħafna iktar minħabba raġunijiet ekonomiċi, ġifiri ma jkunux jistgħu jiksbu l-kura tas-saħħa mbagħad il-lif tal-maternata, iġifiri dan il-lif jista' jaffetwa l-pensjonijiet, ta' spiss il-pensjonijiet tan nisa ma' ħafna inqas minn dawk tal-irġiel, ta' spiss ukoll in-nisa jispiċċaw jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom u għalek u importanti ħafna li nifukaw aħna fuq dan is-suġġett. Iġifiri, e, eh, nissa li għat jixieħu u il-faqar. Grazzi ħafna kollegi, permettili nitlobkom eh, tifmu li ma nistawx nieħdu iktar ma taħt il-proċedura catch the eye u għalek nishtiq nitlob eh, Sur Borċ jieħu il-mikrofonu. Thank you very much. Grazzi ħafna, grazzi President. Eh, Se nitkellem bit-Taljan li Senjura Angelilli nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għal dan ir-rapport vera wiesa u komprensiv li iva rapport li se jagħti kontribut bi validu ħafna sabiex intejbu is-saħħa ta' ġittadini tagħna Ewropej speċjalment is-saħħa tan-nisa u l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li jiena naqsam miegħek ħafna mitħassib li huwa espress f'dan ir-rapport li jisħaq fuq eh, suġġett ġifiri fejn nistgħu nagħmlu aħjar u rridu nagħmlu ħafna aħjar minn dak li għamilna issa se nitkellem bl-Ingliż jgħid il-Kummissarju ir-rapport jindika b'mod ċar sur President li hemm mart li jaffettwa ħafna iktar in-nisa bħall-osteoperosi u eh, pereżempju fejn il-prevalenza ħafna iktar fin-nisa eh, mill-irġiel l-Alzheimer's jew id-depressjoni l infezzjoni u il-mart fejn l-inċidenza qed iżid pereżempju l-kankru tal-pulmun jew il-mart kardiovaskolari. Membri, President, nista eh, nassigurakom li qed nagħmel l almut tiegħi sabiex nindirizza il-qada attwali il-sessi ġifieri u kol e, e, l-ingwaljanza għawnek fil-qasam tal-mart rridu nikonsidraw dan fil-politiki tana tas saħħa u l-Kommissjoni e, vera impenjata f'dan il-qasam iġifiri nis li jixjieħu il-mart kroniku l-ingwaljanzi bejn istessi hemm IVA studji mill-Università u hemm rilevanza għas settur tas saħħa il għala kulħadd qal meta tkellem fl-interventi tagħhom mill-Ewropej IVA tgħixu ħafna iktar imma fil-medja ta' 25% tal-ħajja ħajja ta' mara hija ħajja li jiexuwa fi bi problemi bi mart eh, mhux aċċettabbli li n-nisa jgħixu bi dan il-mart kroniku u għalek eh, ma nistawx aħna naħsbu eh, u niġu ingannati li naħdmu li l-mart kroniku ikun segwenza inevitabli tal-proċess normali meta persuna tixjieħem ħafna prevenzjoni jew nistaw inwaqfu il-progress indowmuħ ovvjament mux il-mart kollu nistaw namlu l-prevenzjoni tiegħu imma ħafna minnhom iva u l-istati membru l-Unjoni Ewropea nistaw namlu ħafna iktar sabiex noħolqu l-kondizzjonijiet l adegwati sabiex nejnu n-nis jagħmlu l-għażliet li huma tajbin għas-saħħa tagħhom. Jiġifieri mbagħad hemm perjodu minn 2010 u 15 eh, hemm impenn mill-Kummissjoni sabiex ikun hemm iktar politiki favur s eh, saħħa pereżempju jkun hemm valutazzjoni ta' impatt fuq l-effetti fuq is-sessi u politiki xaġa ġifieri l-Kummissjoni qed tagħmel l-istrateġija tisħaq fuq il-ħtieġa li jkun hemm promozzjoni tal-mainstreaming tal-sessi fil-politiki tas-saħħa konformi ta' tama l-istrateġija ta' saħħa tal-Unjoni Ewropea u komunikazzjoni fuq is-saħħa u eh, l-ugwaljanzi eh, jiena eh, qed nitkellem fuq ix-xogħol tagħna fuq il-HIV AIDS, it-tabak u l-kanċer u nixtieq nitkellem fuq l-isħubija ta' innovazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-persuni li jixjieħu b'mod attiv u b'saħħithom. U l-Kummissjoni qed tippromuovi b'mod innovattiv kif nistgħu naħdmu flimkien u bir-riżorsi differenti diffrajna ħafna atturi differenti li resqu għat planizzazzjoni li qed jiffukaw fuq attivitajiet innovattivi fuq il-prevenzjoni tal-mart kif ukoll id-diagnosi f'moment bikri il-kura eh, eh, li nis b'mod eh, attiv u b'mod indipendenti, tiħdu ħafna azzjonijiet, hemm ħafna programmi u speċjalment għan-nisa u speċjalment għal-mart li jaffetwa n-nisa u il-Kummissjoni taħdem fuq il-prevenzjoni tal-mart fuq osma differenti u baqgħet ta' approċċi wkoll differenti pereżempju il-plattaformi fuq in-nutrizzjoni, id-dieta u l-attività fizika il-ħidma fuq il-konsum eh, perikolus tal alkol u attivitajiet sabiex iħeġġu n nisi jieqfu jipejpu nittama li wkoll eh, il-direttiva dwar it-tabak se tiġi adottata mal kemm se jkun. Umbat, jiena naqbel miegħek mija fil-mija dwar iż-żida fil-tħassib miegħek jiġifieri dwar il-fatt li hemm ħafna iktar nies li qed pejpussa u speċjalment nisa żgħażagħ. U um, rridu aħna nirref u wkoll ehm, l-isforzi tagħna fil-metodi ta' prevenzjoni dawn għandna nadattum skont il-bżonn u rrid ikun hemm prevenzjoni, irritu ikun hemm trattament, ġifiri u għalhekk li daqsa nibdew naħdmu fuq proġett li qed jimmira li jiem jiffoka fuq il-ħtiġijiet differenti li għandhom xazma l-prevenzjoni, e, diagnosi, e, trattament fil nisa u l-irġil fuq il-trattament kardiovaskolari. President, l-aħħar punt jek permetti li rridu aħna nkomplu e, ntejbu l-kwalità tal-screening għal-kanċer tal-utru u kanċer tal sider kif ukoll kanċer tal-intestina il-kbira. Grazie. Le vote aura lieu demain à 12 heures. Dan jela id-debattitu l fot se tiħet għada f'nofsinhar. Issa sen komplu bil rapport ta' Surarjas Ġefejra fuq it twetti ta' suq uniku digitali. Rapporter għal erba' minuti. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quisiera dar la...